Interrompejna l-ħar sessjona, l-ħar sessjoni fi 17 ta' jannar u issa ħankomplu minn hemmhekk il-minuti ta' dik is-sessjoni qegħdin flidejn idejn qegħdin għandkom u dan iwassalni ma'